Għandi ftejim ta' wara l-ewwel qarim il-Kunsell u raġuni għalfejn da ġien adottat ma mal pożizzjoni tal-Kummissjoni. Issa il-Parlament għandu tliet xhur żmien minn għada 18 ta' Jannar tal-2013 biex tagħmel oġġezzjonijiet jekk hemm bżonn. Issa nibdew niddiskutu il-każi ta'